Dear ladies and gentlemen, I kindly ask you to take your seats in order. Eżi signori, hudu postkom? Ħalli nibdew bil-laqa uffiċjali tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Nixtieq nati merħba merħba kbira lilkom kollha lil min reġaġi elet Kif ukoll il-membri l-ġodda unek fih dan il-Komitat nati meħba l-interpreti, l-impiegati, l-konsulenti politiċi u l-mikin il-kull min jikontribwixi għal-ħidma tal-Komitat Libe. Għanna din l-ewwel laqa li qed immexxija jien u qed immexxija għaliex jiena il-ex viċi president L-unika waħda li fadal hawnhekk. U bekk ser nkun qed immexxi il-laqa sakemm ikonna president ġdid jew ġdida illi jinħatar jew tinħatar hawnhekk. Dikjara l-laqa miftuħa ser naqra ħafna għaliex irridu inħarsu ir-regoli ta' preċedura. U għal din il-proċedura ta' elezzjoni huwa importanti illi nżommu mar-regoli ta' proċedura u nagħmlu l-affarijiet kemm jista' jkun berreqqa l-ewwel nett nixtieq infakkar il-membri illi l-an tal laqgħa huwa illi infaslu l-buro tal-Kumitat billi neleġġu il-President u l-erba viċi Presidenti skont regola 2-0 u erba tar regoli ta' proċedura. Il-membri rtu kollom il-karti tal-vot magħhom jekk m'għandhomx għandhom jitolbu karta tal-vot oħra. Issa, nitlobkom sabiex ikolkom il-karti maħkom. Suppost nittamol ma jkunniex bżonnom imma jekk insejtuhom għandna l-possibilità illi nġibulkom voting card oħra. Għamlu li sinjal jekk dan huwa l-każ, jekk m'għandkomx il-kart tal-vot magħkom. Ma jidhirx li huwa l-każ, l-ordni tal-elezzjonijiet il-President imbagħad il-Viċi Presidenti. L-ismijiet ta' sostituti illi qed jieħdu sem fil-votazzjoni ser ikunu dawn ser insemmi sostitut wieħed sur Angel Jambask. Aħfir li jekk mhux qed inlissen ismek kif għandu jkun natik merħba bħala sostitut illi qed tieħu sem fil-votazzjoni. Jekk ikonna xi bidla fil-sostitut il-gruppi politiċi iridu jarfuni qabel ma niddikjara li l-votazzjoni tkun meftuħa. Lebda sinjal għal darboħra. Issa naddu għal punt ewlieni ta' din il-laqa, iġifieri l-elezzjoni tal-President. Jien nieħu nota tal korum ta' kwart tal-membri ġifieri seba' membri u ħadd nota il ħaqna l korum bekk nistgħu nivvutaw mod validu. X'nomini għandna għal ħatra tal-President? Where's Mr. Sjefka, please. Mr. Sjefka, kjoġbuk. Grazie, signora President. Bi pjaċir kbir u unur. Illi nsellimkom fisem il-PPN, nsellem lill kollegi il ġodda f'dan il-komitat. il komitat u bħassoltu fil-bidla tal-leġislaturi aħna tal-leġislatura aħna nittamaw għal kooperazzjoni tajba fil-ħames li ġejjin. Fisem il-PPE nixtieq ninnomina kandidat għal President il-kollega mir-Repubblika Ċeka. Il-professur Pavel Slobovda. Grazzi. Thank you very much. Uh... Grazzi, Sur Siewska, tal-li Eh, presentajt l sur Svoboda pala kandidat imissa sur Svoboda. Inti taqbel li tiġi nominat Iva. Naqbel. Għanna aktar kandidati? Le? Ma' ħadd illi se jitresaq pala kandidat u għalek nivvutaw is-sur Svoboda jista' jinħatar b'akklamazzjoni. Għal daqstant. Dan huwa l-aktar mod effiċenti u bl-aktar ħeffa illi aħna nistgħu naħtru il-President il-ġdid tagħna. Nistaqs il membri kollha taqblu illi sur Svoboda jsir President il-ġdid jekk fil-każ hekk joġobkom ċabċbu. Is-sur Kabada jixtieq jitkellem. Mikrofonu għal-kellim. Iva, jena nishtiqnejt illi jena favur illi nivvutaw baklamazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi tal jettinna li inti favur din il-proċedura. Issa nishtiq illi tatu ċabċipa jekk nishtiq li l sur svoboda isir il-president il-ġdid tagħna. So, When seen very carefully, I can say it's... Nista nejdilkom illi minnaw jider bitċar illi inti sul svoboda sirt il-president il-ġdijt nishtiq nifraħlek u lek periodu ta' suċċess pala president nishtiqek titla unek fuq il-podju u tkompli tmexxi din is-sessjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali. Ladies and gentlemen, uh, dear colleagues. Uh, Signori, kollegi, grazzi. Grazzi tal-fiduċja ta'kom. Jena zgur illi aħna fl-imkien ser ikonna diskussjonijiet u zmeni sbieħ u ser inkunu nistaw nitalmu minn għand xulxin għaluli illi għanna inħaffu daqxej fit ta' din il-laqa u għalhekk qed nitkellem bl-Ingliż. Għaliex ma rridx eh, intellifkom il-ħin billi nistennew għall-interpretazzjoni. Għalhekk jekk tippermettuli ngħaddu mill-aktar fis possibbli għal l-elezzjoni tal-ewwel viċi president. L-ewwel viċi president għal kumitat ġuri. Nista' Nejdilkom illi l-isem ta' sostitut, sostitut madu xawnek, jgħid il-President. Il-kworum ta' kwart tal-membri, jġifiri seba membri, il-kworum intlaħa, għalek nistaw nivvotaw mod validu. Issa, x'nomini għanna għal ħatra tal-ewwel viċi president. Uh, sorry, I just wanted to tell you the following thing. Nishtiq ngħidilkom dan li ġej. Qabel fil-laqa, qabel ma bdejna eh, b'dan bil-laqa ta' dan il-kumitat kellna il-grupp ta' ħidma ta' Soċjalisti u Demokratiċi u hemmhekk jiena nħtart bħala koordinatriċi tal-grupp tagħna. Bek Jena nirtira il-kandidatura tiegħi u minix kandidat għal viċi President. Bekk nissuġġerixxi li Lidia Geringer sabiex issir l-ewwel viċi President u e, Madi Delvo Steres ir-raba viċi President fisem il-Soċjalisti u Demokratiċi. Grazzi, grazzi għal dan it-tarif li tajtna. Għanna kandidat wieħed bħala l-ewwel viċi president ta' dan il-Kumitat is-Sinjura Lidia Geringer Dodenberg. Jekk l-essent ismek kif suppost jgħid il-President. Grazzi, grazzi. Is-Sinjura Geringer inħatret mill grupp ta'kom Issa, nistaqsi. Is-Sinjura Edinger, taqbel illi tinħatar Iva, naqbel. Grazzi. Minħabba l-fatt illi għanna kandidat wieħed biss nistaw għal oħra nivvutaw b'akklamazzjoni. Signora Geringer, ek e jahu e postok għawnek biswiti. Issa, naddu għall-elezzjoni tattini viċi president il-kworum l minuma min huma il-kandidati għattini, għal-kariga tat-tieni viċi president.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 in-nomina tiegħi. Imma jekk ħatmu ħajamel dan, ser ikolli nippreżenta in-nomina tiegħi. Nitlob skuża, mhux ħanarġa. Nirrepeti dak li għad. President. Iva, jiena nixtieq niproponi u niproponi sabiex dan il-kandidat jieħu il-post illi ħaqqu. U bekk ma nħammallux wiċċu. Issa, għanna kandidatur oħra le, it-tieni viċi president is-sur Jean Marie Cavadan. F'din is-sitwazzjoni nixtieq nistaqsi jekk u u jaqbilx li għax ħaġa pjuttost ovvja il-president imma xorta nistaqsuha Iva. Issa, Moħi mistri hekk kif e, il-kollega tiegħi nominani b'mod pubbliku. Tajjeb wisq. Nivvutaw b'akklamazzjoni jekk jogħġobkom. Thank you very much and may I also ask you to Grazzi u nixtieq kol, nitolbok sabiex tieħu postok ħdejna hawnhekk. Issa naddu għall-elezzjoni ta' tielet viċi president għanna xi kandidati iva fisem il-PPE, President, jiena b'sodisfazzjon nippreżenta li sur Excel Foss, membru tal-Parlament Ewropew, b'esperjenza kbira. Ħabib Birtana tagħna u kollega tagħna. Grazzi. Is-sur Foss jaqbel illi isir il-tielet viċi president Iva. Jgħid is-sur Foss. Grazzi. Għanna aktar nomini għattilet viċi president? Le. Bekke jew nivvotaw b'akklamazzjoni. Thank you very much and I would like to, uh, Mr. Foss. Grazzi. Sur Foss. Hu postok għawnek fuq il-podju. Fl-aħħar mhux l-inqas Irdu naħtru li l-raba, viċi presidentana, għanna xi nomini Sinjora Regner, Iva. Grazzi sew, President. Kif diġa tilkom qabel, jiena nixtieq niproponi bħala raba viċi president l kollega Marie Delvor Delvos Teres bħala ir-raba viċi president għal kumita Ġuri. Grazzi. il sinjura Delvo Asteris. Inti taqbel, senjora? Iva, naqbel. Nitlob skuża għal mod ta' kif jena l-essent esmek. Jgħid il-President. Għanna l-konsens tijak, għanna aktar nomini, għal raba viċi-president? Le, ejjew nivvotaw, jek joġobkom baklamazzjoni. Ħudu postkom, jek jġobkom. L-aħħar post li fadal. Grazzi, grazzi għal votazzjoni u l-mod kif proċedejna. L-aħħar avviż tiegħi, il-laqgħa li mistana ser issir fl-10 ta' Lulju fid-disa ta' filgħodu. Grazzi tas-sew. il-laqgħa hija samaluqa.